xi kommenti fuq il-minutes tal-aħħar darba, mm, mela l-minutes huma approvati. Illum il ġurata tal-Ewropa. U jiena għaddejt ħafna mill-ġurnata tiegħi ġo Firenze fejn eh, hemm anki festival Ewropew u kien hemm konferenza fuq l-istat tal-Unjoni u u biex nintaqaw kol ma studenti tal-Università Ewropea ta' Fiesole. Dan u għal 61 anniversarju ta' dikjarazzjoni ta' Schumann illi ferma ferma l-bidu tal-Unjoni Ewropea u flimkien għamilna ħafna. Schumann kien ikun gburi l-lum biex jara fej wasalna. Il-fondaturi kellom dan f'moħħom illi noqogħdu flimkien biex nelbu l-problemi. L-lum edin flimkien eh, u inħarsu lejn il-futur bittama. L-Unjoni Ewropea illum hija parti importanti fix xena internazjonali dan l-aħħar rat fl-Assemblea Ġenerali tal ġrus Maquda kien hemm i rappresentanti tal-Unjoni jistaw jihdu sem fil-Unjoni e, fil eh, ġlus Mauda u jistaw jeprezentaw ehm, mozzjonijiet u dinja grazzi anki għal eh, ħidma tal-Parlament. Dan huwa importanti ħafna l-azzjonijiet tagħna xo importanti li wieħed jaġixxi hemm sitwazzjonijiet li jobbligawna naġixxu. Jiena qed naħseb għall-Afrika ta' fuq fejn għad tensjoni kbira u qed naħseb ukoll eh, fuq is-Sirja u fuq il-Baħrejn. Tielet komunikazzjoni fi 17 ta' Mejju eh, għas-seba darba l-Unjoni Ewropea ħadd iċċelebra il-ġurnata internazjonali kontra l-omofobija. Aħna kontra kolunkwe forma ta' diskriminazzjoni. Hemm postijiet fid-dinja kollha fejn hemm persuni li jiġu torturati u perseguitati. Aħna nħossu eh, il-ġlida kontra kull forma ta' diskriminazzjoni bħala eh, ħaġa importanti eh, fondamentali tal-atti legali kollha tagħna u dan huwa skont it-trattat tagħna. Raba komunikazzjoni. Il-Parlament Ewropew Eh, jikondanna eh, kontinuament l-azzjonijiet fil-Gaza u fil-kondanni għal-mewt. Il-kondanna għal-mewt titlob sforz komuni biex eh, naslu għal sanzjoni paċifika, soluzzjoni paċifika tal-konflitt f'Izrael. Izrael. Issa naddu għal kummenti fuq l-agenda. Minant sur de magistris, jina irċevejt żewġ tal-bit għal applikazzjoni tal-immunità eh, għal żewġ proċedimenti u f'żewġ eh, erati italjani. Missur Faski rċevejt talba għal immunità eh, għal proċess penali minn